Grazzi ħafna, Sinjura President, kollegi. Il-kanċer forsi huwa l-ikbar sfida ta' saħħa fl-Ewropa. U din l-ambizzjoni tagħna trid tifoka fuq numru ta' fatturi. L-Ewropa trid tkun ta' tmexxija fuq ir-riċerka u l-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda qed naħseb dwar l-intelligenza artifiċjali pereżempju dwar l-istampar 3D hemm numru ta' fatturi wkoll ta' ġenetika. pjan anke kwa tekniku ma ħajfisser xejn jekk ma npoġġux fil-qalba il-pazjent. Dan ifisser li konna li natu aċċess għal farmaċi irħas Irridu niftħu diskussjoni fuq dan is-settur. Aħna ma rridux sistema tas-saħħa fuq żewġ livelli, il-pazjent irid dejjem jiġi l-ewwel anka fil-prevenzjoni. Kummissarju tkellem fuq l-importanza tal-prevenzjoni aħna nafu li stil ta' ħajja f'saħħtu ħafna drabi jiswa iżjed flus. Għalhekk li npoġġu fiċ-ċentru il-pazjent ifisser il li natu attenzjoni partikolari li żgħażagħ. Ma nix ninsewhom. Ħafna drabi iż-żgħażagħ jintlaqtu minn kanċer feta li suppost m'għandhomx ħsibijiet ibsin U dawn huma il-valuri Ewropej li rrid nappoġġa il-solidarjetà, affidabilità u tama, speċjalment għal dawk li qegħdin friskju ta' ħajjithom. Issa ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Sheldon mose għal minuta. Grazzi, Signora President, il-ġlida kontra il-kanċer hija waħda mill-iżjed ġlidiet importanti li għandna fil-kura tas-saħħa illum. Ħafna tobba, pazjenti, familji eh, jidġildu din il-ġlida kuljum jippruvaw salvaw il-ħajjiet sabiex il-pazjenti tal-kanċer kollom ħajja aħjar wara t trattament. Huwa importanti ħafna nieħdu ħsiebhom irridu nagħmlu xi ħaġa fuq livell Ewropew ukoll għandna bżonn ta' aktar flus għar riċerka irridu nagħmlu ħafna iżjed tal prevenzjoni qed naħseb mod partikolari hawnhekk dwar il-livell Ewropew fejn aħna nistgħu nassiguraw li il-karċinoġi konna inqas eh, espożizzjoni għal-jom u rridu nitalmu mill-esperjenzi ta' xulxin u hemm iżjed nies li qed jibqgħu ħajjin wara li kollhom il-kanċer lum il-ġurnata Għalhekk huwa importanti li wara li wieħed ikollu kanċer jerġa' jirpilja u flimkien nistgħu nimxu il qudiem f'din il-ġlieda kontra il-kanċer din hija xi ħaġa importanti immens. Grazzi ħafna għal minuta issa l-Onorevoli Banting. Thank you, Madam President. Grazie, Signor President. It-tumuri u għalfejn il-kanċer huwa daqshekk perikoluż. Tumuri li jitqisu bl-istess mod ħafna drabi huma differenti. Hemm ħafna tipi differenti ta' kanċer ta' sider, però jitqisu bħala l-istess. U għandna tipi oħra ta' kanċer li jitqisu b'dan il-mod, però xorta waħda dawn it-tipi ta' kanċer iwasslu għal mewt disabilità ġenetika wkoll turi illi t-tumuri jgħaddu minn ċertu evoluzzjoni u dawn jistgħu jsiru resistenti għal trattamenti li kienu jaħdmu qabel. Però nafu li wieħed minn tliet kanċers jistgħu wkoll dawn ikollna eżitu ta' suċċess minnhom u allura r-riċerka qed tiffoka fuq il-mutazzjoni tat-tumuri u aktar ukoll studji fl-epigenetics ukoll jippermettu aktar analiżi li lim dna biex bekk ikun hemm data medikali flimkien ma' data kritika biex nanalizzaw fatturi oħra li semmew hawnhekk illum ukoll U allura rridu naħtu l-okkażjoni maħluqa minn dawn l-avvanzi kif il-biomedicina, big data u l-intelligenza artifiċjali biex najnu l-ġlieda tagħna. B'hekk nej sejja fuq is-Sinjura von der Leyen biex tkompli din il-ġlieda u din tkun priorità l-Kummissjoni li jmiss fir-riċerka xjentifika kif ukoll fil-qasam mediku. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Minuta is-Sinjura Tardino. Grazzi. Il-kanċer huwa l-ewwel kawża ta' mwewt mwiet fil-pajjiżi Ewropej. U kull sena jkollna aktar minn 48,000 każ ġdid. Xorta waħda l-prevenzjoni huwa l-uniku arma effikaċi li nistgħu nużaw biex nelbu l-kanċer għanna issa ideja aħjar tal-pjanijiet ta' Sinjura von der Leyen, pero mill-klim irridu naddu għal-fatti, irridu nużaw il-networks ta' eċċellenza biex intejbu l-kwalità ta' diagnosi, il-servizzi ta' kura u biex ikun hemm kooperazzjoni multidisciplinari. Jrid ikun hemm ukoll intensifikazzjoni tal-koordinament fost istati membri għaliex hemm wis differenzi fl-afċenz u fl-screening għal-kura kemm bejn l-istati membri kif ukoll bejn ir-reġuni fl-istess pajjiż u allura irrid ikun hemm intervent fuq il-kawżi li huma oriġini tal-marda fis-sqalija f'ġela u postijiet oħra, id-dejta huwa lilin mill-rati ta' allarm. Dawn huma sitwazzjonijiet li ma nistgħux naċċettaw biex bekk f'kull żona reġjonali irtu jkun hemm żona mhux biss għall-prevenzjoni biex ikun hemm l-informazzjoni, iżda anke jkun hemm l-għajnuna psikoloġika għal dak li ġie milqut mill-kanċer ir wol ewlieni jrid isir anki fid-dawl tal-umanizzazzjoni tal-kura. Grazzi. Issa eh, l-Onorevoli Tomasic. Grazzi. Il-ġlieda kontra l-kanċer jitlob aktar investiment finanzjarju fil-kura tas-saħħa u r-riċerka u anki fl-indikazzjoni. Xi pajjiżi Ewropej inkluż il-Kroazja jsibuha diffiċli li jlaħqu ma' pajjiżi żviluppati għaliex l-ispejjeż dejjem qegħdin jiżdiedu u m'hemmx l-appoġġ ta' tkabbir ekonomiku u żieda fil-standard ta' għixien u allura dawn il-kuri mhux qed ikunu daqshekk disponibbli. Il-Kroazja qiegħda fl-għaxar post meta niġu għal numru ta' mwiet. Fl-2016 344 għal kull 100,000 mietu bil-kanċer fil-Kroazja. Il-medja ewropew huwa 262 u l medja Amerikan huwa 164. B'hekk naraw li hemm bżonn aktar investiment. Dan ma jkunx possibbli mingħajr ambjent adattat fis-settur privat u bl-għajnuna tas-settur pubbliku Grazzi minuta u nofs is-Sinjura Kolan Asterle. Grazzi Sinjura President. Skont it-tbassir il-kanċer se joqtol 1.4 miljun persuna fl-Ewropa din is-sena biss. Aħna lkoll kemm aħna mill-qudda minn il-kwistjoni. Neħtieġu pjan Ewropew biex niġbru r-riżorsi tagħna fuq l-innovazzjoni kif ukoll niġbru flimkien il-linji ta' politiki tagħna tas-saħħa pubblika biex navvanzaw fir-riċerka. Nixtieq insemmi l-kwistjoni tal-ħażniet u anki l-provvista tal-ħażniet ta' medikamenti f'ċertu pajjiżi. Xi medikamenti għal mart bħal kanċer huwa f'sitwazzjoni mwera. Irridu nifhmu għalfejn is-sitwazzjoni hija tali, bekk irridu narmonizzaw ir-regoli, naraw li jkun possibbli illi ikun hemm il-kummerċ ta' medikamenti bejn il-pajjiżi. Irrid ikun hemm aċċess għal kura tas-saħħa għaċ-ċittadini kollha. Kif ukoll trattament indaqs. Kif ukoll hemm bżonn laboratorji li jaħdmu. Dawn l-atturi wkoll iridu jqisu l-interess ġenerali. 60% tal-medikamenti li neħtieġu jsiru ċina u l-Indja. U b'hekk il-ħaddiema jitħallsu inqas u liġi huma inqas stretti. X'nagħmlu mbagħad? Jekk ikun hemm imbagħad nuqqas fil-provvista jekk il-medikamenti ma jimxux skont ir-regoli sanitarji tal-pajjiżi li jixtruhom irridu indirizzaw is-sistema u anki jkollna soluzzjoni. Speaker for Grazzi għal minuta issa is-Sinjura Dalli. Grazzi Ċer, Kummissarju. Illum xtaqt nifoka b'mod partikolari fuq it-tfal għaliex kull każ ta' kanċer fit-tfal huwa taqsim ta' qalb. Imma fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea il-kanċer hija l-aktar marda li l-aktar qed tikkawża mwiet fost it-tfal tagħna issa minkejja l-iżviluppi pożittivi li saru b'mod ġenerali sfortunatament ftit li xejn sar progress biex ma jintilfux ħajjiet f'każijiet li jkunu aktar diffiċli biex titratta. qegħdin nitilfu wisq ħajjiet ta' tfal u adolexxenti minħabba din il marda qed ngħixu f'unjoni ewropea fejn hemm inugwaljanzi sostanzjali bejn l-istati membri fejn jidħol aċċess għall aqwa kura u anki għall aqwa expertise u dan id distaktant tant huwa kbir li qatt għandna differenza ta' għoxrin fil-mija fir-rati ta' min jirnexxielu jeleb il marda bejn il pajjiżi differenti tal-unjoni ewropea għalhekk li neħtieġu kooperazzjoni ewropea fuq riċerka u innovazzjoni fil-qasam tas-saħħa programm ewropew li jista' jgħin pjattaformi ta' riċerka internazzjonali li jistgħu jwasslu għal trasformazzjonijiet kbar u jekk marda hija jusa rari f'pajjiż wieħed jista' jkollha ċans ferm akbar biex tkun indirizzata kif suppost fuq il-livell ewropew biex ma nkomplux nitilfu aktar persuni u aktar tfal għal xejn. Thank you very much. The next speaker. Grazie ħafna. Issa għal minuta l-Onorevoli Kra. Grazzi. Il-kanċer laqatni personalment. Jiena tlift lil mara tiegħi ħames snin ilu minħabba l-marda tal-kanċer. Naħseb illi probabbilment hawn ħafna hawnhekk fil-kamra li jistgħu jirrakkontaw stejjer ta' dan it-tip. U allura rridu inkomplu bir-riċerka tagħna mingħajr dewmien bla dubju ta' xejn. Għandna bżonn programmi fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Kif ukoll naċċertaw li l-kundizzjonijiet qafas għall-istituti ta' riċerka li jaħdmu flimkien fl-industrija ikollhom is-saħħa meħtieġa. Ċertament hija ħaġa tajba dejjem jekk ir-riċerka tkun aktar faċli billi jkun hemm ukoll għajnuna minħabba t-taxxa u li dan kollu jkun fattibbli. Hemm differenza kbira bejn il-pajjiżi ġodda u l-qodma tal-Unjoni Ewropea. B'hekk jekk irridu nwaqfu li tobba mill-pajjiżi tal-Vant li jmorru lejn il-Pulment, għandna nafu x'għandna nagħmlu. Hemm alternattivi għal inizjattivi ċentralizzati minkejja l-intenzjoni tajba tagħhom, però dejjem irridu naraw li nejnu biex ikun hemm progress fir-riċerka tal-kanċer u ċertament ma rridux nintilfu ċ-ċentralizzazzjoni tar-riċerka. Grazzi, issa minuta nofs l-Onorevoli Mazilis. Signor President, Quddiem il-mart u l-imwiet wieħed isaqsi għalfejn jekk il-miżuri mhumiex biżżejjed, ovvjament insaqsu għaliex l-Unjoni Ewropea bdiet l-azzjoni tagħha fuq il-kanċer fl-1985 nfaqna biljuni fuq ir-riċerka, però kif nistgħu nevalwaw ir-riżultati? L-għan tal-Unjoni Ewropea huwa li naqsu l-inċidenza tal-kanċer b'15% sal-2020, però mhuwiex il-każ. L-analiżi trid issir biex naraw għalfejn il-ġida kontra l-kanċer hija prijorità importanti għall president il-ġdid is-sinjura von der Leyen. Nittama li l-Kummissjoni l-ġdida tista' taħdem fuq evalwazzjoni kritika ta' sforzi fil-passat. Naraw x'inhuma l-influwenzi ambjentali, elementi oħra ta' riskju, l-screening kif ukoll eh, li jkollna dijanjosi bikrija nittama li jkun hemm aktar pjanijiet iddettaljati wkoll fuq il-ġlieda kontra l-kanċer. Importanti wkoll huwa l-bżonn ta' sistema ta' informazzjoni armonizzata dwar il-kanċer. Grazzi ħafna il-kellim li s Sinjura McGuinness. Grazzi, President. Nixtieq nibda qabel xejn billi nirringrazzjak għax-xogħol tiegħek fis-saħħa u l-benessri dawn l-oqsma dawk li jaħdmu miegħek jafu illi dan huwa minnu. Dan id-dibattitu wasal f'waqtu u Iva, huwa ta' diqa li nisimgħu lill kollegi illi tkellmu wkoll mill-esperjenza tagħhom għax tilfu lil xi ħadd qrib tagħhom. Din il-ġimgħa jien se nitkellem f'konferenza fil-konstituenza tiegħi organizzata mill-North East Cancer Research and Education Trust u din hija sitt darba li qed isir din il-laqgħa biex ikun hemm appoġġ u informazzjoni għal familji u individwi illi għaddej minn trattament tal-kanċer. Iżda nekret l-organizzazzjoni wkoll tagħmel eh, ġbir ta' flus u anki tgħin unità fil- star lokali biex ikollhom il-faċilitajiet meħtieġa biex jittrattaw il-pazjenti. Meta niġu għal kanċer nafu ħafna stati membri jagħmlu kontrolli għal eh, kanċer, diversi tipi ta' kanċer u tajjeb illi jkun hemm l-aqwa prassi fil-trattament tal-kanċer fl-istati membri kollha tajjeb illi nagħmlu paraguni u b'hekk imbagħad nagħmlu li nistgħu biex nollu l-istandards, però Nixtieq intemm b'din ir-referenza għal laqa li sessir nhar is-sib li għal aċċennajt għalija. Ħabiba tiegħi illi hija wkoll infirmiera fil-unità tal-onkoloġija fl-istar lokali tagħmel ħafna xogħol hemmhekk u Nishtiq nrotħajr il-daw kolla li għedin emmek fl istar li għedin ibatu mill-kanċer u anki li l-dawk li jaħdmu maħħom li jamlu kollox biex dawn il-persuni ikollom laqwa kura. Grazzi ħafna. Issa naddi l-kelma għall aħħar kummenti lill-Kummissjoni lill-Kummissarju is-Sur Andrew Kajtis jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President, onervoli membri. Jiena smajt ħafna attenzjoni din id-diskussjoni. Jiena grat ferm għal ħsibijiet tagħkom u l-impens ħieħ tagħkom. Nieħu pjaċir, nieħu ħafna minnkom issemmu l-kliem solidarjetà, ġustizzja, ugwaljanza soċjali. Dawn huma elementi importanti ferm. Kif ukoll il-prevenzjoni aħjar mit-trattament u tajjeb eh, nkunu nafu li nagħmlu aktar fuq livell tal Ewropea u naraw aktar bnadar Ewropej milli aktar bnadar nazzjonali fil-Parlament għaliex għandna bżonn is-solidarjetà l-għaqda u li nifhmu xulxin. Tajjeb, mela, nirringrazzja lis sinjura Ris u s-Sinjura McGuinness għall kliem tagħkom jiena kien ta' onura lija fix-xogħol tiegħi għaliex aħna wkoll għandna regolamenti dwar il-mediċinali għat-tfal u dejjem kellna lan illi kollox jibda sa fil-bidu tal-2020. Umbat kellna li cigarettes u l-vaping. Rajna l-istorja fl-Istati Uniti, niftakar id diskussjonijiet tagħna dwar il-prodotti tat tabakk id-direttivi u r-regolamentazzjoni stretta li ġiet proposta fir-rigward tal-e-cigarettes issa qegħdin naraw l-evidenza ċertament huwa ċar li dawn il-prodotti għandhom ukoll il-perikli tagħhom hemm bżonn reviżjoni tas-saħħa fuq is-sitwazzjoni. Smajt ukoll dwar l-interferenti interferenti endokrinali u elementi karċinoġeniċi Dawn huma elementi li sibnihom fil-mission letters għal kummissarji tal-Ambjent u tas-Saħħa ġifieri l-Kummissjoni li jmiss ukoll se tagħmel aktar f'dan il-qasam. U fl-aħħar anki l partit tal-Brexit donnu jifhem l-ħsara li jista' jsir lill pazjenti jekk ma niġġieldux il- marda flimkien. Dan jfisser li Brexit tassew jista' joħloq il-ħsara. Grazzi tal-li fimtu dan il-punt. Tħallux lill pazjenti tagħkom fil-limbu. Dan kien kumment dwar il-kanċer tas-sider. Il-linji gwida Ewropea għall kanċer tas-sider u l-iskema ta' kwalità fis-servizzi ta' kura tal-kanċer ta' sider huma inizjattiva li jiffukaw fuq il-pazjenti u hemm diversi rakkomandazzjoni ta' dan it-tip u anki riċerka kif semmit il-Sinjura Banting eh, hija riċerka importanti ferm jiena tabib mediku ma nistax ma naqbilx aktar magħha kif semmejt fl-introduzzjoni aħna qed naħdmu fuq miljun genomes u allura rridu naħdmu aktar. L-Ewropa hija impenjata biex timplementa l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti biex innaqsu l-imwiet minn mart kroniku u b'terz sal-2030 biex nagħmlu hekk irid ikollna miżuri ta' prevenzjoni li jkunu komuni għall pajjiżi kollha tal-Ewropea li jkollhom impatt fuq ċittadini individwali u fis-soċjetà b'mod illi jiżol mod illi pajjiżi weħedhom ma jistgħux. Ċertament hemm ħafna każijiet ta' kanċer li huma mart rari u dan jfisser illi in-netwerk Ewropew qed joffri ħafna riżultati pożittivi Naħseb l-Unjoni Ewropea hija f'sitwazzjoni ideali biex ixxerret l-aqwa prassi fost l-Istati membri proposti għal pjanijiet ġodda tal-Unjoni Ewropea għall kanċer hekk kif kienu msemmija minn Sinjura von der Leyen joffru opportunità tad-deb biex nieħdu pass kbir il qudiem biex niġġieldu l-kanċer fl-Ewropa u allura bla dubju ta' xejn il-Kummissjoni se tkompli fl-isforzi tagħha fil-prevenzjoni l-kontroll hekk kif sar fil-passat. Nieħu pjaċir eh, nisma li lilkom għaliex eh, donnu qed naqblu ħafna u x-xogħol tagħna se jkun ta' benefiċċju għall-pazjenti u l-familji tagħhom u dawk li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Dan huwa għan illi huwa tassew importanti. Grazzi, grazzi ħafna lill kummissarju u issa nagħti l-kelma għall aħħar rimarki r rappreżentant tal-Kunsill il-Ministru Tuperajnen jekk jogħġbok. Sinjura President, onorevoli membri, biex nikkonkludi nixtieq nirringrazzjak għal dan id-dibattitu tant utli dwar il-ġlieda kontra l-kanċer. Il-kanċer huwa traġedja fuq livell personali ġlieda li tista' titlef minkejja r-rieda b'saħħitha tiegħek u anki l-aqwa għajnuna mill-professjonisti. Din il-ġlieda kontra l-kanċer bħala politiċi kif ukoll istituzzjonijiet tal-Unjoni irridu nużaw l-odot kollha dispożizzjoni tagħna. Intenni li l-Presidenza Finlandiża hija lesta biex tikkopera mal-Parlament biex noħolqu għarfien dwar l-isfidi li l-kanċer jirrappreżenta għall-Ewropa u l-Ewropej. L-inizjattiva tagħna il-kunċett tal-ekonomija tal-benesseri hija xi ħaġa li wkoll twassal biex niġġieldu l-kanċer. Huwa importanti li nappoġġjaw ir-riċerka minn din il-perspettiva il-ftehim proviżorju għall element fuq il-kanċer fil-Horizon Europe hija xi ħaġa li aħna nistgħu nappoġġjaw. U allura, grazzi mill-ġdid għal din id diskussjoni importanti. Grazzi wkoll għal l-impenn sieħ tagħkom. Uh, Grazzi ħafna, Signora Ministru, is hekk temmejna dan id-dibattitu. als nächster punkt der tagesordnung folgt die erläuterung des standpunkts des rates zum entwurf des gesamt il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna tal-lum huwa l-preżentazzjoni mill-kunsill tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali għas-sena finanzjarja 2020. Moment bisti. Jekk forsi natu naqra moment ħalli kulħadd ikollu l-opportunità biex joqgħod f'postu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 nad il-kelma l-Onorevoli Tilekajnen li jatawe biex jirreprezenta l-Konsil. Madam President. Signora President, membri, komissarju, signori, u għawnir, għalija li jatawek biex niprezenta il-pozizjoni tal-Konsil dwar il-budget tal-2020 Nixtieq nisħaq l qabel kollox li l-pożizzjoni tal-Kunsill ġiet adottata bil-maġġoranza assoluta tal-Istati membri. Wara riflessjoni u analiżi l-Kunsill tipproponi għas-sena diħla budget ta' wieħed ta' 167 miljun euro. Dan huwa żieda ta' punt 6% meta tqablu ma' dak tas-sena li għaddiet. Fl-opinjoni tal-Kunsill Eh, qed nitkellmu dwar kontinuità. Sena d-dieħla hija l-aħħar sena tal-qafas eh, multianwali 2020-2024 eh, meta ħafna programmi itemmu. Il-Konsil xtixtieq li l-budget ikompli jiffoki fuq il-prioritajiet komuni li għandna nsaħħu l-ekonomija Ewropea, tejjeb il-kompetittività tagħha, tiżgura li hemm eh, fondi adekwati għall-migrazzjoni u l-ħarsin tal-frontieri esterni, kif ukoll faċċaw l-sfidi tal-tibdil fil-klima. Daw iż-żminijiet turbulenti aħna nafu sew ir-responsabilità li aħna għandna bħala awtorità tal-budget. L-Ewropa qed tiġġieled ħafna battalji fuq ħafna fronti biex tibqa' kompetittiva u żżomm dak li rnexxilat tottieni aħna għandna sfidi kbar eh, mill kwistjonijiet tal-Brexit, prioritajiet eh, kċari dwar il-programm ġej, kif ukoll ikun hemm eh, tranzizzjoni adekwata li da kollu ħajkollu impatt fuq ix-xogħol tagħna fil-ħarifa. Dan il-kontest għandna nżommu f'moħħna li l-budget mhuwiex biss dwar ċifri huwa wkoll għodda utli li tagħti d-direzzjoni tal-politiki tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna nabżon bżonn niżguraw li huwa fokat fuq valur miżjut Ewropew u li tagħti eh, riżultati eh, pożittivi għal ċittadini tagħna. Fl-istess ħin, bħala kolleġislatur aħna nabżon bżonn inkunu attenti eh, kif il-flus li ħalsu fit-taxxi il-kontribujenti jiġu minn fuqha. Għalhekk il-Kunsill dejjem taġixxi prudenza u eh, disciplina finanzjarja għax taf il-limitazzjonijiet tal-budget li jeżistu. Għanna bżon eh, spazju adekwat u riserva adekwata biex nifacċaw dawk l-affarijiet li jistaw jitfacċaw s-sena d-dela. Sinjuri, President, jena nishtiq nidħol fi zjed dettali dwar il-pozizjoni tal-Konsil. Il-Konsil tipproponi proponi Eh, tal-impenni li saru fl-abbozz ta' għal ta' 1.5 biljun euro. Dan għomu ix tnaqqis fil-budget, imma tnaqqis ta' zida. Meta tqabbila, meta l-2019 il-budget ħajizdiet biljun euro. Issa dwar ħlażijiet ma' hemm lebda tibdiliet kbar Ehm, ma ħassajniex li kienem bżon ta' tibdil. Eh, nisprovaw nsaħħu l-programma li jem taħt il kompetittivita għal eh, tkabbir u impiegi. Dan jirċevi 24 miljon. Eh, iżjed mis-sena li għaddiet. Apparti minn dar risorsi dawk li għandu xaqsu mal-koezjoni ħajżidu b-2.23 eh, eh, meta qablu ma' sena li għaddiet. Dak li huwa migrazzjoni u sigurta, il-budget tal-Unjoni Ewropea ħajkompli appoġġja l istati membri fil-miżuri li ġew eh, adottati dawn l ħar snin. Għal Frontex, għal kwarda l-Kosta, ħajżdiedu 30% meta qabilhom ma sar biex ikun hemm 10,000 eh, gwardjan tal-frontiera sal-2027. Nixtieq nisħaq fuq il-punt li ħafna programmi ġew aċċettati fil-livell tal-abbozz eh, tal-baġit tal-Kommissjoni. Eh, il-sistema ta' navigazzjoni ta' bil-satellita, Agnes u Galileo, il-facilità Connecting Europe u l-program ta' difiża u proċess eh, ta' infrastruttura Copernicus u Unten Erasmus Plus li nafu u għu programmi li kullħat eh, għandu għal-qalbu il-program LIFE għal azzjoni fl-ambjent u klima il-mekanizmu ta' protezzjoni ċivili u kif ukoll l-Uffiċċju ta' Prosekutur Ewropew. Nisħaq ukoll fuq il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar ċerta kwistjonijiet konkreti. L-ewwel, il-Kunsill ma taċċettax il-proposta mill-Kommissjoni biex tużi l-artiklu 15.3 tar-regolament finanzjarju. Apparti minn da, il-Kunsill għażlet li titrasferixxi fir-riserva ċerta appropriazzjonijiet dak li nixaqsam migrazzjoni biex l-autorità tal-budget tkun tista eh, tfassal il-bżonnijiet li wieħed isib fis-sena d-dieħla. Issa dwar eh, spejjeż amministrattiva l-approċċ tal-Kunsill huwa bażat fuq budgetjar prudenti huwa dak li eh, jiġi applikat fl-istati membri f'dak l ċivil il-Kunsill naqset din eh, is-suġġett b'55 miljun euro. Apparti minn da, dikjarazzjoni li eh, memus mal-pożizzjoni tal-Kunsill tlabna l-Kommissjoni passana li għaddiet biex tieħu nota tal-livell ta' eh, dawk introjtu fil-kapitlu 5 meta wieħed iżum f'moħħu il-negozjati f'Novembru biex nagħlaq. Signora President, Signori, Kommissarju, Nala billi najt li d-dibattitu tal-lum fl-opinjoni tiegħi huwa huwa il bidu ta' skambji eh, pożittivi u kostruttivi biex naslu għal kompromess eh, li jagħmel sens mingħajr ma nitilfu eh, il-mira tagħna fuq dak li rridu nagħmlu. Impenċan l Europa u jiena konvint li aħna nsibu pożizzjoni komuni b'riżultat adekwat fi żmien adekwat. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi. Herzlichen Dank, Herr Minister. Als nächstes hat das Wort. Grazie ħafna Ministru. Kommissarju Ettinger. Onorevoli President. President tal-Kunsell, Senjuri. Il-pożizzjoni tal-Kunsell u d-dibattitu tal-lum ifisser li l-Parlament, Kunsill u Kommissjoni għandhom bżonn jiffanalizzaw il-budget sa nofs ta' novembru biex ikunu eh, ċari għal programmi għan nies u oħrajn għas-sena d-dieħla. Aħna fil-Kommissjoni Nħoss li dan huwa veċetta kontinwata. U dak is-suċċessur tiegħi naħseb eh, jkun jispożizzjoni li l-affarijiet jimxu ħarir. Hemm diversi kwestjonijiet, hemm ovvjament hemm kwestjonijiet li ma nafux dwarhom għad. X'in xħajġri bil-każ ta' Brexit, evidentement. Jekk f'Ottubru ikun hemm ħruġ tal-Renju Unit mingħajr ftehim, allura ħajkun hemm fojt. U ħajkonna nitkellmu dwar dak meta niġu għalih. Aħna qed nassumu l renju Unit Renju Unit jimpenja ruħu Eh, għal l-impenju kollu li kellu għal 2020 u 2021. Jekk ma jkunemx hemm u jekk ir-Renju Unit titlaq minar estensjoni, allora f'dak il-każ ikun hemm vojt jew toqba ta' xi 11 biljun euro. Aħna fir-Renju Unit b'differenza l-Stati membri jew reġuni ma nistawx ma jistax ikonna dejn. Aħna ħajkonna eh, nimlu din il-vojt. Allura l kummissjoni qabel ottubru ikolla bżonn tipprepara proposta forsi 11 biljun jisiru bitnaqis jew inkella biżjed eh, eh, pagamenti għolja x'imkien ieħor. Wieħed jista' jimmaġina li ngħaddu ngħaddu mit-triq tan-nofs. Eh, tnaqqis li ma tantx jkun ta' danju u naqra żjed pagamenti. Forsi dak tkun l-aħjar maniera biex niproċedu, ma ovvjament din hija ħaġa li għad tiġi ġesiża. Aħna nħossu li huwa importanti li l-Parlament, Kummissjoni u Kunsill jaqblu fuq l-prioritajiet. Impjegi, stabilizzazzjoni ta' tkabbir, eh, nsaħħu l-kompetittività, innovazzjoni. Miżuri biex wieħed eh, li jittieħdu biex jħarsu l-klima u l-ambjent, tnaqqis tal-emissjoni tal-gas, nistabilixxu standards u investimenti. Priorità oħra huwa li niżguraw li jkun hemm żieda fis-sigurtà interna u eksterna. U ċerta programmi bħal Erasmus Plus, Copernicus u proġetti ta' infrastruttura. Per eżempju dak li nixaqsam mal-żvilupp industriali u difiża. Inkonna bżonn nħarsu lejn proposta tal-Kunsell u hawnhekk naqblu magħhom. Hemm ċerta tnaqqis fej aħna mħasbin. Matul il-taħdidiet li kellna li konna nħarsu lej l-implikazzjoni ta' dannu li jista' jkollhom ċerta tnaqqis dan ħaġa li niflu mill-qrib. Għal ħafna smin tkellimna dwar 3% tal-GDP imur għar-riċerka bħalissa hija 2%. L-Horizon 2020 huwa part huwa biss parti tal-investiment tagħna fir-riċerka mhuwa importanti. U f'dawn iż-żminijiet diġitali nagħmlu l riċerka meta nagħmlu riċerka flimkien. Naħsbu li din tnaqqis ta' 410 miljun mandu l-ebda ġustifikazzjoni. Ma nistax niġġustifikaw l-pubblika. Hemm eżempji oħrajn jekk inħarsu lej teknoloġija li permettu nano laser bio ħajkun hemm tnaqqis ta' 20%. Imma aħna qed nifaċċaw iċ-Ċina u l-Amerika u qegħdin naqgħu lura. Ma nafx hekk ħaġa intelligenti li jagħmlu tnaqqis ta' 20% meta niġu għat-teknoloġija ta' digitalizzazzjoni. Hemm ukoll l-intenzjoni li jkunu tnaqqis. 180 miljon euro inqas għal European Research Council, ġiviri 80 eh, proġett ta' starriġ jiġu mneħħija u ma jkunemx eh, finanzja adekwati għal ċerta proġetti oħra. Nek kumbat nħarxu li r tal eh, fis-saħħa, it-transformazzjoni ġudiċali tal-kura ta' medika kwalunkwe euro li aħna nonfqu f'dan is-settur huwa euro minn fuq tajjeb. Eh, Impenji konġunti dak li nixaqsam it-trasport, pereżempju. Eh, tnaqqis fil-mija. U l-lista tkompli. ċerta proġetti ħa konna nagħlquhom dak kollu rridu nitkellmu dwarhom fil-ġimgħat li ġejja għax dan għax huma proġetti validi. Aħjar ikonna proġetti Ewropej maqudin milli 20 proġett individwali. Allora daw il-proġetti kif ħajjiġu finanzjati jekk ma eh, jekk nagħmlu kif il-Kunsill qed jissuġġerixxi. 200 miljun ħannaqsu wkoll Connecting Europe l-Austria, Franza, Germania, eh, l-Olanda daw hemm ħafna programmi eh, li jkollna bżonn inneħħuhom. Jien kellha proġetti għandna xaqsmu mal-ilma li jinvolvu Franza u s-sistema ta' ilmijiet interna li biex konnettja Franza mal-Olanda u mal-Belġu. Eh, ċajġu dak il-proġett? Huwa proġett li jagħmel sens li jippermetti billi jkun hemm trasport bl-ilma, bil-baħar, jew bil-bixmar dan il-każ, jew dwar il-proġett tal-Baltiku, jew il-kurutur skegnet. Dan huma proġetti li ma jsirux. Imma mhux qed nifrankaw. Għax mbagħad xi jiġri minn oħra. Kull ma qed nagħmlu huwa li eh, waqfu għal sena proġetti jena ħalli iġġelet għal dawn il-proġetti meta nittratta mal-Konsil. u Meta nitkellem mal-Konsil u l-Parlament navanza avanza laħjar argumenti li nista. ħafna proġetti li huma favur uh, l-ambjent jistaw jiġu affettwati, anki l-mżuri eh, għall-SMEs jew kozmi, it-naqis jaffettwa ħafna startups u kumpaniji żgħar. Im Bereich der Bekämpfung der grenzüberschreitenden It-naqis ta' 25 miljon għal ħarsin transkonfinali u l-azzjoni kontra terrorizmu għandna argumenti solidi biex ma naċċettawx daw tnaqis u ċittadini naħseb li appoġġawna. Issa jekk li lejn dinja l-Unjoni Ewropea u d-dinja qed jissuġġerixxu li jkun hemm tnaqqis eh, ħaġa li taqis li ħajaffettwa wkoll l-għajnuna umanitarja jekk inkunu onesti, l-Ewropa mhux qed tagħmel biżejjed biex tgħin lill-ġirien tagħha fil-pjat tad-dinja. Għandna bżonn li jkun hemm rispett tad-dinjità tal-bniedem. Sejħal, Maghreb, l-Afrika ta' taħt il-Sahara, għanna bżon nejnu l dawn n-nis u dawn it-naqis li qed jiġu proposti mhux ħajjejnuna mas tagħna. Mhux ħajżguraw eh, dinjità umana anke qed jipproponi tnaqqis fil-Frontex pereżempju jew eh, l-Aġenzija Ewropea Medika u Aġenziji Ewropej oħra. Ġifieri il-riżultati ta' dawn l-Aġenziji ħajkunu għar. Naħseb eh, li hawnhekk tħassib huwa ġustifik ma nistgħux ġustifikaw dat naqis. Alla volja huwa żmien diffiċli nħabba l-possibilità ta' ħruġ ta' tar-Renju Unit m'għandniex bidlu l-affarijiet wisq. Aħna bħala istituzzjonijiet għandna bżonn noħol u soluzzjoni, nsibu soluzzjoni f'kwistjoni ta' ftit ġranet. Aħna bħala kommissjoni għandna bżonn ikonna governanza adekwata għal baġit tagħna rridu nabatu messaġġ li ħa nkunu nistgħu nipprovdu servizz. Grazzi, Sur Kummissarju. Issa, nisimaw il-kellima fisem il-gruppi tinsewx il-ħin. Is-Sinjura Holmeyer, grazzi ħafna, Sinjura President, Kummissarju, Ministru, kollegi. Nixtieq nibda billi ngħid grazzi li Shadow Rapporters għaliex jiena magħhom kelli diskussjonijiet intensivi Aħna konna qegħdin duru l-budget kollu kemmu dalodu kollom jissaportuni għal ġemat li ġejjin. Il-Parlament adotta pożizzjoni determinata u soda kemm jista' jkun minnaħa tal-Parlament għal dak li dik li hija l proposta U jina nishtiq najt li minix għanqot nirrepeti dak li għadu kif għal il-komissarju. Ma nasibx nista najda aħjar minnu. Maħniċ qed nitkellmu dwar ir-ruoli tradizzjonali li naqsmu l-affarijiet pas-soltu, le sempliċement il-fatt li eh, il-Kunsill semma ċertu suġġetti li xtiequ li nifokaw fuqhom fil-ġejjeni, imma meta niġu biex naraw kif din indirizzawa f'termini finanzjari hija il-kontra u jekk trid tagħmel enfasi u hemm ċertu affarijiet bħal klima, digitalizzazzjoni, l-intelligence artifiċjali, il-ġlieda kontra il-kanċer, il-prevenzjoni ta' mart serju. Iġvi, jekk intom tixtiequ li tifukaw fuq dawn il-punti mela ma tistax tajt sempliciment aħna ħanaqtaw il-proposta tal-Kummissjoni le minn tal-inqas ġidu tagħtu appoġġ għal proposta tal-Kummissjoni fuq ix-xjenza u r-riċerka fi 15% mill-tuħ huwa qegħdin hemm u dan mhuwiex skont il-prijoritajiet li fissajtu intom stess. U jekk tixtiequ tafsu fuq dan, u aħna nixtiequ nuru li aħna rridu noħolqu impjiegi u nipproteġu l-ambjent b'mod li għamel sens sabiex l-ekonomija tkun aktar kompetittiva mela għandna bżonn ir-riċerka u l-iżvilupp. U għandna bżonn ta' prioritajiet dawn l-oqsma. Inti li fil-budget ġenerali hemm 0.6 fil-mija ta' żieda qasija inflazzjoni di. Fil-fatt fil-verità dan huwa eh, qed jaqa' taħt iż-żero pratikament bħala żieda. Iva hemm żieda eh, nominali ma jekk tħares li l-proġetti li hemm bħalissa ma tista' tagħmel xejn ġdid U dawk li sottomettu proġetti, qed nitkellmu fuq proposti verament eċċellenti, maħsuba sew li ġew analizzati. U hemm ċertu waqsma fejn aħna assolutament ħajkonna nirrifjutaw design fil-mija minnhom għax ma jkunx fadal flus. U ħafna minnhom ħarsu lejn il-ġejjieni, inti tkellimt dwar in-nanoteknoloġija, teknoloġija tal-ġejjieni. Dawn huma kollha oqsma differenti u jiena nappella sabiex tħallu lilna bħala rapporters ma nispiċċawx eh, naddu dan eh, umbat noqodu gburin fuq kemm għamilna xogħol, jien mhux qed inwebbes rasi aħna nemnu fil-ġejjieni ta' l-Unjoni Ewropea u hemm qiegħed il-valur ta' l-Unjoni Ewropea, il-klima li żlajnuna l-iżvilupp teknoloġiji tal-ġejjieni, aħna hawn nixtiequ aktar u kummissarju aħna sena oħra ridna nagħmlu iżjed għaliex aħna ma kenniex nużaw il-marġni U meta niġu għall-amministrazzjoni aħna xtaqna li inżommu l-affarijiet, jiena nixtieq ngħid proset li l-Kummissjoni għax żammew mal-restrizzjonijiet u rrid ngħid li għaw stat membru li huwa verament kawt fuq l-amministrazzjoni. U dinja xi ħaġa ta' min ehm, jammira. Għalhekk kunsil, tkellem maħna fuq is-sustanza ma nistawx nħallu sal-aħħar minuta. Hemm bżonn li nitkellmu dwar dan qabel iż-żmien. Grazzi das Grazie ħafna. Issa naddi il-kelma l gardja Sabal Rubjal, rapporter oħra, grazzi. Meta aħna bdejna n-negozjaw dan il-qafas finanzjarju fil-fat fil-2011, is-situazzjoni li kena qoddimna kienet differenti, aħna konna nitkellmu fuq il-ġlida kontra tibdil fil-klima, dinja kienet priorità, imma ma kenniex din is-sensazzjoni ta' urġenza, għazbis konna nafu li kena nifacċaw krizi ta' rifugġati u lanqas l-impatt aħari ġifiri dik ekonomika Laqas kien jeżisti il-Brexit għalhekk is-sitwazzjoni f'dawn l-aħħar snin inbidlet ħafna imma ċertament kellna garanzija għażaża biex niġġieldu kontra il-qatt. U fil-fat aħna nixinna eh, ninvestu 20% tal-budget fit-tibdil fil-klima. Issa forsi il-tibdil huwa inqas minn dak li xtaq dan il-Parlament u kien hemm impenn minn dan il-Parlament u il-Kunsill li inwet u dawn l azzjonijiet Irridu fil-fat inwet u dak li aħna impenjajna ruħna li ħanamlu. U dan jista' isir għaliex għandna biżejjed marġni sabiex il-programm ta' Zaza jista' jerġa' jkun fil-budget tal-2020 għax għandna fondi biex inkunu nistgħu inżidu il-boros il ta' Erasmus. Għandna proġetti ta' E, riċerka li huma eċċellenti issa għandna bżonn iżda li dawn ikollhom aktar finanzi biex ikunu jistgħu jikkonkluduhom. Pajjiżi li għandhom problemi ta' rifuġati ġifiri aħna għanna mhux biss il possibilità manka l-obbligu li aħna nwettqu dan l-20% fil-ġlieda kontra it-tibdil fil-klima, għaliex din hija ċara li qiegħda quddiemna. Għalhekk huwa importanti li nkunu ambizjużi fil-proġetti tal-2020, speċjalment għaliex għandna bżonn ta' tranzizzjoni għal qafas finanzjarju li jmiss għax hekk aħna eh, rridu nagħtu qabża fil-politika ambjentali u ma rridux nitilfu triq fid-diġitalizzazzjoni jekk irridu tranzizzjoni tajba hemm bżonn li nibdew għadu kif kena diskussjoni fuq il-kanċer. Kulħadd talab aktar eh, budget mill eh, aktar flus mill-budget tal-Unjoni Ewropea u is-Sinjura von der Leyen tatna speċi ta' roadmap ta' prioritajiet tal-ħames snin li ġejjin u il-budget li qegħdin napprovaw għal 2020 hija xi ħaġa determinanti biex naraw jekk aħna mixin aħniex mixin fid-direzzjoni tajba jew le u dwar jekk hemmx riżorsi jew le biex inkunu nwettqu nistgħu nwettqu dawn il-miżuri eh, kollha dan jiddependi minn dak li qed eh, jipproponi anke l-Kunsill, ma dak jipproponi dejjem aktar tuħ. U anke jekk is-sitwazzjoni inbidlet mod radikali, spiċċajna bħafna tuħ, tuħ li jmorru kontra l-politiki, kontra il-diskorsi tagħna u l-impenji tagħna, kif ukoll tmur kontra il-ġestjoni finanzjarja tajba. Għaliex ħan nispiċċaw naħlu ir-riżorsi li rridu napplikawhom għal dawn il-politiki. Irridu nikkontrollawhom jew inkella anka istituzzjonijiet li jiddefendu l-drittijiet tal-ċittadini. Id-difiża tal-poplu, l-Kumitat tar-Reġuni, l-Kumitat Ekonomiku Soċjali, Din l-attitudni, mhux biss maħniex ħanamlu dak li jedna li ħanamlu, ma ħanitilfu l-opportunità li nħejju l-Unjoni Ewropea biex nallinjaw il-bidla globali li din id-dinja għandha bżonn. Grazzi ħafna. Issa għad il-kelma l-Onorevoli Van Overtfeld. Kumitat tal-Budget, tal-President tal-Kumitat tal-Budget. Rappresentanti tal-Kunsil tal-Kummissjoni fil-bidu ta' din is-sena f'Marzu il-Parlament adotta lini gwida fit-tejja tal-budget tal-2020 aħna stabilixxejna lista ta' prioritajiet u ppreżentajna l budget tal-2022 biex inkunu nistgħu nimxu il qudiem aħna fukajna fuq l-innovazzjoni, fukajna fuq l-innovazzjoni, l-iżvilupp, il-protezzjoni taċ ċittadini, sigurezza, il-Parlament enfasizza l-importanza tal-budget L-2020 huwa l-aħħar sena f'dan il-perjodu ta' programmar u negozjati għal perjodu tal-2020 jikkoinċidu ma' negozjati tal-MFF li jmiss. Aħna naħsbu li budget tal-2020 huwa responsabbli sot li ħares il qudiem jista' jagħmilha iktar faċli li noħorġu biex noħorġu b'MFF li ma jkunx hemm. Hemm bżonn li naraw il-mekkanizmi li jeżistu fir-regolament tal-MFF. Għalhekk aħna ħarisna mill-qrib lejn il-proposta tal-Kunsill għal budget. U hemm numru ta' tħassib li identifikajna U l-kellima ta' qabel u kol għajmu dan it-ħassib, nixtin għajmu minn u kol. Il-Kunsil jgħid li qed ħares lejn il-kapaċità ta' assorbiment. U kif ukoll E, kemm wieħed jieħu dawn il-fondi u kif nistgħu innaqsuhom imma xi ftit mill-qtuħ li suġġerejtu ishom arbitrarji u mhumiex ġustifikati għalfej ħataqtaw l-orizzont 2020 u l-kozme. Rridu ngħidu wkoll li l-abbozz tal-baċċi tal-2020 kif ġie ppreżentat mill-Kunsill Ewropew fil-fatt ma tantx jagħmel sens u mhuwiex konformi mal-miri tal-presidenza finlandiża, pereżempju fuq l-innovazzjoni, l-iżvilupp teknoloġiku, politika tal-klima, il-mainstreaming tal-klima fl-oqsma kollha titjib tal-ħiliet diġitali, speċjalment fost iż-żgħażagħ. Aħna dan maħniex qed naraw hawnhekk, għalhekk ħanaddi għall-kumment li miss. Dan huwa parlament ġdid, ħajkun hemm kummissjoni ġdida, U jina naħseb li għanna bżon namlu l-aħjar minn din is-sitwazzjoni il-ġdida Nipprovaw natu ħajja ġdida lin negozjati li ġejjin, inkluż il-negozjati fuq l-MFF li miss. Jina nemmen mod sħiħ li aħna nistaw intejbu il-kwalità tad dialogu bejn iż-żewġ partijiet tal- eh, tal-Unjoni Ewropea li jindirizzaw il-budget Mżon li nifmu aħjar l-argumenti ta' xulxin nixtieq ngħid ukoll li hija ħasra li l-ftejmiet li qegħdin jintlaħqu iżjed tard qed jintefa' daw mm, dubju fuqhom u jiġu interpretati b'mod differenti mill partijiet differenti. Biex nagħlaq nixtieq infakkarkom li għandna għan maqsum, aħna nixtiequ li jkollna budget ta' kwalità għolja li jgħin l-interessi tal-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini. Grazzi ħafna naddu issa għal mexxejja tal-gruppi. Jina verament ħankun stretta ħafna fuq il-ħin għalek aħfruli imma irridu inkunu aktar eh, ġusti ma dawk li ħajġu għarajna. Għal minuta u nofs l-Onorevoli Fernandez. Grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju, Kunsil, kollegi. Dan huwa l-aħħar budget, il-budget tal-2020 huwa l-aħħar budget ta' dan l-MFF li huwa mill-2014 tal-2020. Għalhekk issa wasal iż-żmien li naraw naqra s-sitwazzjoni x'inhi l-Kunsill irid jitgħallem mill-lezzjonijiet tal-passat u jagħmel xi ħaġa. Ma ninsewx li l-MFF ġiet immarkata mill-istrateġija tal-2020 u l-istati membri impenjaw ruħom li jiksbu ċertu miri. Il-mira tal-klima mhux ħanħuħ il-mira ta' riċerka u innovazzjoni u koll mux ħanilħuwa. U l konsil xed jagħmel li kompli jaqta r-riċerka, qed jaqta l-programmi tal-klima, qed jaqta programmi biex jgħin l-SMEs. Jt jaqta dak li huwa importanti għall kompetittività tal-Unjoni Ewropea qed jaqta il-programm ta' riċerka Horizont 2020 u l kunsill qed jaġixxi kontra il-miri li kun semma u. Imma e ninsewx li dinja leġislazzjoni li aħna adottajna flimkien mal-Kunsill propju dwar dan. L-artiklu 53 jgħid li dak li ma ġiex minn fuq jista' jerġa' jidħol fil-budget. Il-Kunsill iżda mhux qed jirrispetta dan, mhux qed jagħtu każ il-MFF. M'hemmx flus disponibbli għal solidarjetà għal migrazzjoni, kompetittività, dawn huma kollha affarijiet li jiswew ħafna flus u ma nistgħux aċċettawha. Grazzi ħafna, Onorevoli Fernandez, li kienet jiskena fissem il-PPE. Issa naddi il-kelma lill-Onorevoli Larutiu. President, bib, aħna bdejna il-ħidma din il-ġimgħa eh, Minuta silenzju għal dawk li mitu fi Spanja mħabba il-xita torrenzjali. U issa qed naraw problemi oħrajn u aħna kollha kemm aħna eh, eh, kollha kemm aħna ġejna impattati. Eh, aħna kapaċi eh, naddattaw ruħna, rridu niżviluppaw eh, trasporti iktar komuni, agrikultura differenti u għal dan il qawti tal auditori qed tgħid illi 1000 biljun euro huma neċessari għal dawn għal dawn ix-xogħol. 1000 u nofs biljun euro. <coughs> u mhux biss imma li dina ħatitla' Eh, bil-0.06% u eh, il-budget tal-klima eh, fil-fat naħsebx li se jinżel ukoll il-futur ta' tfal tana aħna ma nistgħu nagħmlu xejn. It-tfal se jħorġu nar ta' sibt biex jħorġu biex jgħidulna naġixxu. Il-flus qegħdin hemm, il-Bank Ċentrali qal illi se jkollu 140 biljun din is-sena u naf kemm nistgħu noħolqu impjiegi fit-territorju b'dawn il-flejjes fis-sena. U nafu wkoll li f'erba' snin id-design fil-mija tal-flus tal-Bank Ċentrali eh, ġew spekulati. <coughs> U għaliex dawk il-flus kollha dawn il-240 biljun Eh, ma nistawx nużawhom biex nittrasformaw l-djar tagħhom u l-agrikoltura. Min jista' jispjega li lili u li tfal tiegħi għaliex dawk il-flus mhux qed nużawhom għal kulħadd. Aħna għandna qudiemna kriżi eh, mingħajr preċedenti. Eh, hekk joġobkom oħorġu b'risposti ġodda għandu jkollna iktar ambizzjonijiet u il-grupp soċjal-demokratiku qed jir se jirrifjuta il-teħ kollu tal-Kunsill. Il-grupp soċjal-demokratiku għandu juża kull <clears throat> mezz a dispożizzjon <clears throat> il-biljuni għall-agrikoltura, għal-żaza, għal rifugġati għal-klima. Dawn huma kollha importanti, però mhux biżejjed. U apparti dawn il-flus, il-grupp soċjal-demokratiku mhux se jivota għal dan il-budget sa' kemm ma jkonniex garanziji mill-Konsillu, mill-Kummissjoni illi nistaw namlu movimenti lejn risorsi ġodda, mux bizzejiet li ngħidu għanna bżon banka tal-klima.